li veterinari. Rapport, għanna zewċ rapportez, il-Sinjura eh, Grostet u Sur Tanasescu. Nibdew bil sinjura Grostet. Il-natik il il-mikrofonu. Grazzi, President. Nittama illi il-kollegi kolla waslu għax nishtiq nirringrazzja il-kollegi Shadows u anki il- l-ekip tal-komissarju Andru Kajtis illi għablu, illi ħadmu miħaj. Kienet biċċa xogħol kbira ħafna u aħna ħdimna b'tim bi spiritu ta' kompromess anki jekk aġil naftitu, dan kollu kien neċessarju meta wieħed is l-importanza tar revizjoni leġislativa. Il-WHO dinna illi id-dinja qed jirriskja illi nas se nidħlu fera tal-post antibiotiċi se jkollna aktar imwiet għal reżistenza tal-antibiotiċi iktar mill-kanser il-ġlida kontra l-resistenza kontra l-antibiotiċi għandha tibda anki fil-animali. F'dan ir-rapport aħna nishtiqu uh, eh, uh, eh, namlu proibizjoni tal-użu projb Proib, namlu proibizjoni tal-użu preventiv tal-antibiotiċi. Eh, l-użu tal-antibiotiċi huma importanti wkoll għal medicina umana. Un iridu namlu proibizjoni tal-beħ online tal-antibiotiċi u grazzi għal dawn il-miżur nixtiequ nisperaw li nistgħu naqsu il-kwantità ta' antibiotiċi illi jeżistu l-lum ma' fruti. Però ma nistawx innaqsu l-armi strateġiki tal-veterinari. Il-veterinari huma responsabbli u aħna rridu nafdaw fihom. Huma huma l-iktar nis esperti biex jażlu li huma il-trattamenti l-aħjar trattamenti. U dan il-regolament mhuwiex biex nirregolamentaw il-professjoni illi għandhom uh, eh, l-etika tagħhom. Irridu najdu però li hemm problema ta' disponibilità tal-mediċini fuq il-suq U biex aħna nkunu nistgħu nippreservaw is-saħħa tal-annimali rridu ntejbu l-kwalità ta' trattamenti u rridu innaqsu l-użu eh, ta' ċerti mediċini li mhumiex autorizzati u għal daqstant nishtiq u aħna ninkoraġixxu ir-riċerka fis-settur. Eh, L-antana u ambizjuż ħafna. Niproponu illi nestendu eh, ċerti periodi ta' riċerka, specialment għal uh, medicini destinati għall speċi żgħar ta' animali żgħar biex inkunu nistgħu ninkoraġġixxu riċerka. L-proċeduri amministrativi huma diffiċli ħafna, speċjalment fuq dak li għandu xi qasam mal-farmaku viġilanza u danna ukoll qed iwaqqaf eh, il-prodotti ta' innovazzjoni flimkien mal-reviżjoni eh, rġajna ħarisna lejn dawn il- normi biex inkunu nista' jkollna sistema ta' farmakovigilanza aktar effettiva, inqas burokratika. Proċeduri eh, ta' malajr għandhom iwaslu għal riżultati f'każ ta' epizonozi biex inkunu nistgħu naslu għal standard ta' sikurezza eh, li huma liktar u lin fid-dinja. U dan ir-regolament il-ġdid mod speċjali għandu jkun ah, biex iservi il-dawk eh, li jrabbu u il-bdewa. Ir-regoli ta' din il-leġislazzjoni mhumiex qegħdin hemm biex jistigmatizzaw, imma biex jgħin e, kura aħjar. E, jiena tkellimt mal-kollegi tal-Komitat Agri u mal-Trade Unions biex dawn ir-regoli jkunu applikabli e, fil-post u mhux biex iżidu il-pis amministrattiv u burokratiku. E, dawn huma kollha mirati lejn il-protezzjoni tal-saħħa umana, tas-saħħa tal-annimali u tal-dik umana e, e, dawn huma kollha għanijiet li jistaw ikunu kon, jistaw ikunu kontradizjoni, però fil fattu ma importanti. Issa e, fil-Parlament e, e, u importanti li naddu din il-leġislazzjoni. Grazzi, eh, rapporter. Issa nishti nati il-mikrofonu lil-komissarju Andrew Kaitis. Grazie, Signora President, membri, jina kontent ħafna li għandi l-opportunità għawnek nid-diskuti din il-proposta ma'kom fuq revizjoni tal-medicina veterinarja. Il-proposta, regolament, eh, prova li kunem iktar disponibilità ta' medicini biex nkun nistaw niġildu anki kontra rezistenza antimikrobika. Waħda mill preokupazzjoni importanti tal-Parlament Ewropew u jiena naqbel Jiena nilqa il-fat illi dan il-rapport ġi adottat fi frar b'maġġoranza kbira fil-komitat u jiena nixtieq nifraħ ma' Sinjura Grostet għal e, e, xogħol taħħa eccellenti bħala rapporter f'din il- fuq dan il-dossier u anki għal kooperazzjoni mal-Komissjoni irnexxira tirba ħafna appoċ fuq 39 emendi ta' kompromess u dawn ikkompraw il-dispozizjonijiet kollha ta' din proposta. L-Kummissjoni ta' prezza mod partikolari l sforzi ta' proposta ta' emendi kostruttivi u alternativi konkreti fuq il-kwistjonijiet ta' eh, ticketjar, uh, eh, evalwazzjoni ta' riski, farmakovigilanza u fuq l emr il kommissjoni tilqa l-ispirtu ta' dawn l-emendi u dawn jaqblu mal-koanijiet eh, ta' dawn il-proposti. U issa nixtieq nitkellem fuq il-proposta li tamenda il-regolament 726 2004. Eh, Dina kienet importanti biex inkunu nistaw nipermettu il-autorizzazzjoni ċentralizzata ta' dawn il-medicini. Lan kien illi namlu allineament neċessarju e obbligatorju ma' trattat ta' Lisbona. Il-komitat adotta rapport fi 17 ta' frar u nifraħ li sur Tanasescu kol bħala rapporter għal fajl tiegħu illi ġi konfermat Eh, bil-maġġoranza kbira tal-Komitat. Il-Komissjoni ta' prova sforzi eh, li saru f'dan il-proposta biex nkunu nistgħu ninkludu l-ispeċifiċitajiet ta' settur veterinarju. Nixtieq nerġa' ngħid li l-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni fuq dawn iż-żewġ dossier eh, kienet eċċellenti. Naturalment, aħna se nippruvaw in iżommuha f'dan il-mod biex dan il-fajl ikun jasal għal konklużjoni soddisfaċenti mill aktar kmini possibli. U jena konvent illi huwa possibli nilħu ftejn fl-ewwel qari. U jena konvent illi il-vot tal-lum se jkun inċentif importanti għal kunsil biex anki huwa jaġġel il-ħidma tiegħu. Jiena nixtieq ukoll nikkonferma l-impenn tiegħi għal ġlida kontra l-EMR għastin li ġejjin l-ambizjoni tiegħi prinċipali hija li l-Unjoni Ewropea jsir reġjoni ta' l-aħjar prassi fil-settur tal-EMR. Nittama li kull stat membru jkun ikollu biżejjed pjan, pjan ta' azzjoni eh, ġenerali eh, kontra l-EMR eh, u fil-xur li ġejjin eh, sen waqaf network tan IMR biex l-esperti tal-Istati membri Eh, mill-medicina umana u dik veterinarja jkunu jistaw jikooperaw f'dan is-settur. Fl-Unjoni Ewropea fil-fatt għandha rwol importanti eh, li timponi fil-konfini tagħha u anke fid-dinja il xogħol tagħkom kostruttiv u dan huwa kontribuzzjoni importanti ħafna biex nkunu nistgħu ikonna suċċess f'din l-isforz. U jiena nifraħu ukoll għal interess eh, minna ta'kom, il-ħidma ta'kom u ġlida kontra l-jemmar. Eh, jiena norbot fuq l-entuzjazmu ta' dan il ta' din l-awla li jiġu adottati miżuri importanti u dan jistaw jiġu adottati l-iktar kmini fussibli. Grazie għal attenzjoni u issa jiena nħares l-qoddim nisma' il-opinjoni tal-kollegi onorevoli. Grazie ħafna komissarju. Issa sur Tanasescu, it-tini rapporter. Grazzi, President. Jena nishtiq nibda billi najt li jena napprezza l-proposta tal kommissjoni illi nisseparaw l autorizzazzjoni tal beħ eh, tal-medicini eh, eh, veterinari u dawk għal-bnedmin. Però u e, importanti li konna trattament speċjali għal medicini veterinari. ir e, regolamenti ġdiġi e, msemmi mill-onorevoli Grostet u importanti, pero talab illi kunem eh, bidla fil-regolament sema 126 tal-2004. U saqet niproponu proposti biex nkunu nistaw intejbu din is-sitwazzjoni. L-ewwel l-artikoli fejn nitkellmu fuq l-autorizzazzjoni u sorveljanza tal medicini tal-veterinarja eh, eh, din se jkunu inklużi f'regolament ġdid. Mbagħad se jiġu ċarati ċerti fatti l-Aġenzija Ewropea għal Eh, medicini ħa tibqa eh, responsabbli kemm għal medicini eh, għal bnedmin kif ukoll dawk għal animali. U il-rapport ukoll jgħid li għandna nirrispettaw anki regolament finanzjarju. Għandhom jiġu applikati l-prinċipi kollha għal aġenziji u b'mod partikolari is-separazzjoni tal-tariffi li u irid iħallas lejn l-aġenzija qed insemmijena l-Aġenzija għal-Mediċini. E, u bat fl-Envi, fil-Kumitat Envi, e, e, intqal li il-Parlament għandu jieħu sem fil-attivitajiet kollha tal-Aġenzija bil-proċedura normali. Mbagħad tkellimna wkoll fuq il-proċess ta' sorveljanza li għandu jkun rispettat fil komitat MVG eh, votat test eh, illi qed jgħid kemm importanti il ruol tal-EMA għal protezzjoni tal medicini Hemm miktub ukoll li eh, għandu jkun hemm entitajiet li kooperaw mal-EMA u għanna u għanna namlu skambju ta' informazzjoni xentifika U l-EMA għandha tagħti l-istati membri informazzjoni fuq il-prodotti tal medicini illi eh, jiġu użati mbagħad mal-bnedmin, speċjalment dawk illi qed jiġu użati fil-istati membri. U rridu nintervjenu anki fuq il-kwistjonijiet li jistaw waslu għal eh, għal biex jiġu fissati anki l-prezzijiet ta' dawn il-prodotti, un bad bħala eh, shadow rapporteur fuq il-rapport eh, ta' Grostet jina nifraħ maħat tal-kooperazzjoni eccellenti. Aħna ħdimna fl-imkien biex nipermettu titjib ta' situazzjoni kollha tal-prodotti medicinali u veterinari irridu nikkontrollaw ukoll l-użu tal-antibiotiċi fis-settur tal-trattament tal eh, animali Irridu nħarsu anki lejn l-iżvilupp ta' medicini ġodda. Eh, Nishtiqu natu lill-tobba veterinari eh, iktar mediċini bħala kwantità u u bat ċirkolazzjoni tal-prodotti eh, ta' medicina fl-istati membri għandu jkollom sistema iktar effettiva u sistema ta' autorizzazzjoni ġifiri. i prodotti eh, eh, kemm għal bnedmin kif ukoll għal animali u illi jistaw jiġu mibjuwa fuq l-internet għandhom jiġu kontrollati iktar u mod speċjali eh, fuq sostanzi psikotropiċi. Eh, e L-Istati membri huma mitluba jużaw sistemi armonizzati digitali għal reċetti. Eh, u importanti iktar informazzjoni fuq id-dati tal-data tal-annimali rridu niproteġuhom mill-użu eċessiv tal-antibiotiċi l-antibiotiċi għandhom jiġu użati b'mod xira u għandna niprojbixxu l-użu eh, ta' dawn il-sostanzi kontra l-antibiotiċi u fl-istess ħin eh, irrid ikun hemm anki trattament illi illi l-użu tal-antibiotiċi għandu jkun regolamentat u settur kollu għandu eh, jinkludi għandu, għandu jkun informat fuq il-riċerki riċerka um, ehm, innovat, xentifika innovativa. Issa is Selimovic. Grazie. Grazie al rapportera, xogħol eccellenti li għamlu, grazie tal-kooperazzjoni eccellenti wara 1111 emenda irnexinna bla njuna ta'kom nilħu kompromess eccellenti. Din leġislazzjoni hija importanti mhux biss għal benessri tal-annimali u biex nizvilupa l-medicina veterinarja, imma anki ħat benefika il-saħħa pubblika tal-bnedmin. U importanti li nillimitaw l-użu tal-antibiotiċi il-trattament profilattiku mandux jisir u preventiv u din il-proposta u koll għandu ikolla definizjoni ta' min eh, għandu jagħmel preskrizzjonijiet eh, riċetti kif għandhom jiġu użati u x'impatt jista' jkollu. U hawnhekk hawn bilanċ tajjeb bejn il-lat tal-konsumatur eh, biex jagħtu inċentivi għall-industrija tal-medicina veterinarja biex jipproduċu mediċini u inklużi dawk ġeneriċi u anki biex niġildu kontra l-EMR u biex niproteġu l-ambjent. Kaħna jennexxinna fi riżultat tagħna se jkollna aċċess għal medicina effettiva li tista' tiġi użata b'mod illi ma timminax il-saħħa pubblika, saħħa tal-annimali u l-ambjent tagħna. U aħna falde dan appoġġaw eh, bisħieħ. U li anki kollegi l-oħra eh, se appoġġaw. U anki fisem il-Kumitat Agri, is-Sur Polċak. Grazie. President. Jien għandi minuta biss. Jiena nishtiq nirringrazzja l-istur Taranescu, Tanasescu tal-li accetta anki ħafna emendi mill-Kumitat, kelli anki xi dubbi fuq il-proposta tal kummissjoni fl-istruttura tagħha lejn l-Aġenzija Ewropea u kif jitħallsu l-esperti ek dana jistax isir bat ta' implementazzjoni. Il-mizati li jitħalsu lejn l-Aġenzija jew id-deċiżjoni fuq dan għandu għanda tiġi approvata din id-deċiżjoni anki mill-Parlament fil-metodu ta' kodeċizjoni. Dana fuq dak li għandu xaqsam mal-rapport ta' Sur ta' un batem referenzi għal prodotti veterinari u aħna E provajna anki e, niċċaraw ir rol tal-IMA u kif nistaw niċċentralizzaw il-proċeduri. il mizuri ġodda għandhom jikkonsidraw anki l-aspetti speċifiċi tal-kamp veterinarju u il mizati e, għandhom ikunu reġonevoli. Issa nibdew id-dibattiti bi rappresentanti tal-gruppi politiċi. L-ewwel kellima u surċirju għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Non qed jiena nixtieq nirringrazzja lil kollegi, mod partikolari kollega Grostet u maħħa għamilna eh, ħidma eh, importanti ħafna u twil fil-komitat. Eh, Kien hemm ħafna mendi ma sibna punt ta' bilanċ u ta' kompromess importanti ħafna. Jiena eh, inħoss li għanna najdu li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq regoli ġodda, regolamenti ġodda u forsi xaħat jista eh, jibza illi l-Europa qed timponi eh, regoli ġodda f'setturi li huwa diġà mimli birokrazija bħal dik tal-agrikoltura tal-bidwa tal bidwa eh, Imma le l-kontra qed jiġri. Għaliex hawnhekk aħna qegħdin nagħtu regoli ġodda, però ġa ġew verifikati fil-kamp u dan ma jfissirx li qed inżidu burokrazija, ma barra minn hekk dawn huma regoli wkoll li qegħdin jarmonizzaw il-sistemi fl-Europa kollha. U naħseb illi e, ta' min najdu kol illi aħna meta nitkellmu fuq il-bdiewa, e, per eżempju meta nitkellmu fuq il-ħalib, e, mhux biss l-Italja, ma f'ħafna pajjiżi Ewropew, huwa settur illi għaddej minn kriżi. U dawn in-normi b'xi mod se jgħinu anki settur tal-ħalib għall-ewwel net għaliex normi huma ġodda u se joħol u regolamenti uguali għal kulħadd għal kulħadd fl-Ewropa. Għal dastant il-produzzjoni tal-ħalib kollha eh, tal-Ewropa u dawk li se jkollhom eh, iridu jidrawmu l-annimali sa għandhom l-istess regoli. Għaliex eh, id-ditti huma kollha gwali u ma nistgħux aħna naslu għal situazzjoni li wieħed jista' jproduċi il-ħalib bi prezz iktar baxx minn dak li jiġi prodott fl-Italja. B'dan ir-regolament kulħadd għandu l-istess kondizzjonijiet. U dan huwa element pożittiv ħafna ta' vantaċ li sej benefiko l kulħat u dan u għasinjalu kol ulterjuri li ma nistawx inħallhom waħedhom il-kumpaniji il eh, l-irtieset eh, tagħna għax eh, u jridu jgħaddu, jridu jisopravivu bil-krizi li hija diffiċli. Issa, is-Sinjura Kadenbach għal minuta u nofs. Grazzi, President, Komissarju. Din il-ġimma aħna se provaw il-liġi tal-protezzjoni tal-animali u dina kienet qed torbot fl-imkien il-protezzjoni tal-animali u sikurezza pubblika ta' saħħa. Kienet għal dastant prassi tajba U għonek edin inħalsu lejn il-medicina veterinarja, jina sib l-approċu għatajb ħafna, nirringrazzja ħafna l-François eh, Grostetto li shadows kolla li ittrattaw dan id dossier tal-medicina veterinarja u jina kontenta ħafna nara li il-kompromessi ġew negozjati u dawn il-kompromessi eh, jihdu nota ta' dawn il- il-preokkupazzjonijiet illi il-ħajja tal-bnedmin u l-ħajja tal-annimali huma marbutin ħafna fl-imkien u meta niġu għal medicini tal-veterinarja u ċerti antibiotiċi li huma kritiċi għal ħajja eh, tal-bnedmin għandhom jiġu użati f'maniera eh, eh, ċara, għandu jkun hemm regolamenti ċari fuq kif għandhom jiġużati u m'għandhomx jiġużati wis. Eh, eh, u għal daqstan dan id-dossier fi ħafna affarijiet li għanna gburin fuqhom, per eżempju disponibilità, promozzjoni tal-innovazzjoni fi riċerka u anki ir-ġlida kontra l-rezistenza antimikropika illi zdidet fil-kampi kollha grazzi għal dan ir-rapport, speċjalment il-mod kif jiġu eh, miktubin riċetti għal medicina veterinarja, għal dastan dan pass il qoddim kbir importanti. Ok, bardzo, pani przewodniczący. Grazie ħafna. President. Il-rapport mis signora Grostet u Sortenetesku napoġa mitnej. Et nevalwa kol b'mod pozitiv illi Tajpin nsibu kompromess. Ma tkemmlu fuq medicini u prodotti veterinarji, jiġu nifmaħ mar marbut mal-proċess komplikat illi mhux biss eh, inħarsu s-sigurtà u saħħa tal-annimali ma anke l-proċess ta' ħarsin għas-saħħa tal-bnedmin, sigurtà tal-ikel, kif ukoll ħarsin ambjentali. Fl-opinjoni tiegħi sigurtà da tiġi trattata bħala priorità u aspetti differenti ta' ta' saħħa situazzjoni sigura għal l-bnedmin l-annimali u siguri anka l-bnedmin pala pazjenti. Għalix hemm bżonn Eli nġildu li nabżon u koll ħarsin ambientali, jina nappoġġa mekkanizmi li jina l-użu tal-antibiotiċi. Emżon namlu distinzjoni bej trattament u prevenzjoni permezz l-antibiotiċi li huma hija projbita minn dal dokument ħaġa tajba. Kwistjonijiet kummerċali u legali wkoll ġew regolati pereżempju brabta mal-liċenzjar għal distribuzzjoni medicinali kif ukoll reklamar ta' mediċini. Għalija dawn huma dispożizzjonijiet importanti marbuta mhux biss ma prodotti veterinari reklamar ta' prodotti fuq l-internet hija sfida kbira u rridu nżommu f'moħħna wkoll kwistjoni importanti il-ħarsin ta' data, regolamentazzjoni ħażina tista' xekkel l-innovazzjoni li hemm bżonn. Għandi jiena ma naqbilx ma tobba fuq ħaġa waħda, jiena ma nistax naqbel ma ċertu emendi fil-rapport speċjalment referenzi numerużi għal medicina omeopatika Għawnek l-ideologija tirba fuq xienza, xienza ma tikx evidenza ċara ta' medicina patrijali li taħdem. Fuq l-effett placebo jaħdem fuq il-mnedmin fuq l-animali ma nafx, grazzi għandek karta blu, taċċetta. Grazie ħafna tal-li tajtni possibilità li nistaqsi mistaqsija jiena fil-fatt. għaziz kollega nemmen illi dan ix-xogħol li sar tajjeb. Mistaqsija fuq il-ġejjini. Inti lest tappoġġa idea fejn fil-ġejjini il-Parlament Ewropew xi darba jiżviluppa kooperazzjoni aħjar mal-Awtoritajiet tal-Mediċini Ewropej u l-Aġenzija Mediċini Ewropej u ma jkunu parti mill-proċedura wkoll. Il-żewġ istituzzjonijiet, il-Parlament Ewropew u l-Aġenzija Ewropea huma parti mill-proċedura diġa u għal stand f'xi mod nista' nifhem li għandu jkun hemm Eh, bażi komuni fuq prodotti medicinali imma f'ħafna pajjiżi kollok aġenziji li jitrataw iż-żewġ tipi ta' medicina l-animali bnedmin għaliex il-fattu illi koinċidenza u interazzjoni reċiproka hija parti mir realtà u jiena definittivament favur din l-idea iva la sil Onorevoli Meisner. <coughs> Grazie, President. Jina u kol nishtiq nir-ingrazzja l-rapporters minn iħqalbi għax-xogħol eċċellenti tagħhom. Dil-proposta ta' leġizlazzjoni se twassal għal titjib deċisiv għal dak li nxaqsam leġizlazzjoni fuq rezistenza mikrobiotika u kol mridon tejbu situazzjoni u dan minħabba l-fat illi il-rapport nizesku ħares lejn l-autorizzar ta' mediċini għall-animali u l-bnedmin mod separat. Taħt it-trattat ta' Lisbona kenna deċiżjonijiet ta' skodeċiżjoni u naħseb li proposti għamlu dar proposti għamlu ħafna sens. Il-rapport Grostet illi huwa rapport importanti ħafna jitratta approċċi profilatti u profilattiċi u kuri u trattamenti u qed ngħidu li m'għandux ikun hemm eh, profilattiċi ġenerali u mandux ikun hemm antibiotiċi flikel. U importanti illi esperti veterinari ikunu jistaw biss għal-antibiotiċi meta ikun hemm bżonn biss. U s-sistema kaskade eh, li kaskade eh, taħdem ħafna ġveri ti projbixxi antibiotiċi għal eh, bnedmin jina taw l-annimali. fuq antipatiċi li taw l-annimali għandhom jataw b'nedmin bint skazit eccezzjonali. U bledda mod mediċini m'għandhomx jintużaw pal alternativa. Il-kellim preġidenti kellu raġun, hemm rimedji poetiċi illi għandhom jiġu għandhom jiġu autorizzati Ma nafx studji saru, pero naħseb li għanna nipermettu dak kollu aċċettabli. Il jista' jintuża sabiex jitratta annimali jekk <coughs> kma jwassalx għal rezistenza għall-antibiotiċi. Grazzi. L-Onorevoli Kilonen. Grazzi President Lewanet, grazzi li rapporters, kif ukoll il-kollegi kollha għal kooperazzjoni mill-laqwa illi urejna fuq il kustjoni Meta nitkellmu dwar medicina veterinarja, inevitabilment nitkellmu dwar l-antibiotiċi. U ovvjament irridu niftakru illi Il-regolament in kwestjoni wkoll jitratta disponibilità ta' diversi prodotti medicinali kif ukoll kwestjonijiet amministrattivi pereżempju. Meta l-antibiotiċi jimbijaw u t-nata riċetta li jom, hemm regoli ċari li applikaw. Il-proposta oriġinali mill-Kommissjoni kienet projbix il-possibilità nil-limita mod nazzjonali medicina mikrobiotika fuq l-animali dan kien idajje fis situazzjoni finlandiża per eżempju staqt nirringrazzja l-partijiet kollha għal fatt illi matul id-diskussjoni dan il-kumitat il komitat il kumitat zgurajna li s-sati membri xorta jkollhom possibilità li jkollhom regoli aktar ibsin. Antibiotiċi jistgħu jintużaw biss fuq eh, riċetta fil-Finlandja mill-veterinari u grazzi għal dan il-laħam u l-ħalib mill-Finlandja mhuwiex mimli antibiotiċi. Meta l-affarijiet jaħdmu kif suppost, għandna niżguraw illi għamlu tajjeb fil-ġejjini wkoll Għal darboħra, grazzi li kolħat, għaxxol eċellenti ta'kom. Il-benessri tal-animali huwa l-puntat luq għal-benessri tal-bnin il-kol fraħim l ħar Grazzi Norveli Heisling. Grazzi, xtaqt nibda billi nirringrazzja l-rapporters u nirringrazzja l-kollegi għal-kooperazzjoni eccellenti. Naħseb li proposta tal-Komissjoni jibnija fil-fatt. Xtaqt nindika il-fatt illi Kien hemm bżonn ninnegozjaw fuq diversi punti. Hemm numru ta' punti fejn ma ridniex naċċettaw dak li hemm propost, perżempju antibiotiċi fuq annimali, il-imbat jistaw jista' jiġi trasmess l-bnedmin. Ikkel e, e li wassal għal rezistenza kontra l-antibiotiċi wassal għal 26.000 mewt u wassal għal użu ta' medicini eh, profilattiċi, medicini li kienu għat jintużaw għal speċi ħzina, b'dozi ħzina. U Spiċċajna situazzjoni fej kena naqsu n-numru ta' antibiotiċi użati. Dan kollu importanti rridna niżguraw li jkun hemm distinzjoni bejn antibiotiċi għal-blenmi u dawk għall-annimali. Fuq dan konna ċari ħafna. Meta niġu għal ta' dejta fl-Unjoni Ewropea rridna niżguraw illi konna titjib memx bizzejjed dejta palissa anka meta niġu għal produzzjoni tal-antibiotiċi hemm nuqqas ta' dejta Għem punt iċtaqt nisa il-kollega tal-ICR li sfortunament telaq. Għet mistax jiddiskrimina fuq mediċina omeopatika rridu nirrikonoxxuhom u dak kollu li jista' jgħin il-proċess ta' trattament tagħna li tiġi rikonoxxut. nittamaw li lebda kura omeopatika ma tiġi minnata. Grazzi l-Onorevoli Percini. Grazzi President. Il-test eh, kif approvat mill-Kumitat Envi huwa test tajjeb ħafna, nirringrazzja lill kollega Grostet illi eh, permettiet il-gruppi kollha jikkontribwixxu sabiex intejbu l-proposta tal-Kummissjoni. Tajb ngħidu l-Kummissjoni ħafna drabi saħqet illi l-an prinċipali tal-proposta kienet li nistimulaw il-kompetitività, l-innovazzjoni, speċjalment intejbu il-ħidma tas-suq intern. Fl-opinjoni tagħna madana kollu, il-ġejjeni f'das settur prinċipalment għandu kollu mira li jħares il-benessir tal-animali u saħbu plika fil-proposta t inizjattiva tiegħi fuq il sigurtà tal-pazjenti sħaqna fuq l-importanza li nitrattaw rezidenza l-antibiotiċi anka fil-qasam tal-medicina veterinarja. Daqsan soddisfatti ħafna għaliex il t jiġu projbiti u l-użu tal-antibiotiċi fil-mod metapilatiku jimur biss għal eh, annimali ġenetikament morda madana kollu sabiex nsibu antibiotiċi effettivi ġodda mżon n waqfu l-użu l abużu tal-farmaceutiċi gbar li eh, jabbużaw il lobu tal-industrija dik li jisfruttaw sostanzi meta twila ta' żmien mill-arma li stimulaw riċerka. Test attwali daqsant mżon intejbuħ għaliex jistendi minn 10-15 sena l-periodu fej l-industrija tista' tisfrutta eh, medicina ġdida dan imur kontra regoli ta' kompetitivita u jxekkel l-imprizi zaru medji li produċu medicina ġeneriċi li jitlu fissu u bekk eh, jitbaxxew u prezzi taħna kontra l-evergreening xan fisser għacċis limitar l-medicina ġenerika b'impatt ħażin għal-benessir tal-animali s-saħħa tal-bnedmin. Grazzi. Thank you. Grazzi. Is-Sinjura Dorneano għamil taw nofs. Grazie, President. Wara negozjati twal ħafna mexxija mill-kollega François Brock Grostet li nirringrazzja, nirringrazzja wkoll tal-li fitċet konsens, issa konkludejna dibattitu fuq dil-kwistjoni sensittiva. Jina għandi ċertu riservi l-ewwel net annimali il-intużaw fil-testijiet tal-medicina mandam ikunu parti mill-katina alimentari, dan jista' jkun riskju u ma nistawx nżommu riski fil-qasam tal-sigurta tal-ikel. Bej online ta' prodotti medicinali veterinari għandu jkunu limitati, medikazzjoni bla ricetta għanda timbih online biss minn professjonisti autorizzati u ninsisti fuq dan Hemm żewġ pilastri tas-settur l-ewwel nett il-veterinarji tagħna jridu jkunu mħarsa, l-professjoni trid tkun imħarsa għaliex huwa grazzi għal daw il-veterinarji li nnexxinna naqsu l-użu tal-antibiotiċi fi Franza b'mod partikolari. Bil-animali tagħna l-bdiba wkoll jridu jkunu protetti u rridu jiżguraw illi jkun hemm kontrolli fuq kol annimali li deħlin minn barra l-pajis, kif ukoll kull annimali esportati jew importati għandhom kunu soġġetti għal kontrolli kif suppost minn esperti kwalifikati. Ma nix nidderlogalaw settur li emżon jiġi u fuq dan għandu kunu noqdu attenti. Grazzi l-onorevoli Lize għal żewġ minuti. Grazie ħafna, Signor President, Kommissarju, kollegi. Xtaqt nirringrazzja l-żewġ rapporters ma b'mod partikolari nirringrazzja l-Sinjura Grostet. U kol nifirħila u dossier tekniku u detaljat u rnexxila tinnegozja f'dawn il-negozjati komplessi u rapport tajjeb u bla dubju se nappoġġaw b'mod wiesa. Il-kwestjoni ta' rezistenza għal mikrobiotiċi kif għadna skont il-WHO u l-informazzjoni WHO 25.000 persuna jmutu kull sena minħabba li l-antibiotiċi mhux jaħdmu. Għaliex sempliċement ġi żviluppa ta' reżistenza. Dan jiġri fil-mediċina bnedmini manka dik veterinarja. Ġant għal ħafna fuq dan, però xtaqt eh, nisbet l-attenzjoni tal-Konsellu Kommissjoni mtenġu trialogu ejja ħarsu lejn emendi 245 u 46 daw l-emendi jitkellmu mhux biss dwar il-produtturi, dan ġan sibni fil-proposta tal-Kommissjoni, manka fuq konsegwenzi jekk pajjiż juża aktar antibiotiċi ħafna iktar minn pajjiżi oħrajn, ħafna drabi bdewa jew eh, bdewa li jabru li mari jgħidu għedna zawdan għal raġunijiet preventivi qabel ma eh, jasal il-veterinarju rridu nevitaw il-problemi da tip ta' użu ta' medicina veterinarju tiġi evitata ma' sabta' nista' jisir fuq livell Ewropew. Meta niġu għal medicina għal-bnedmin jek 25.000 persuna timutu kull sena, mela rridu nħarsu lejn is-saħħa tal-bnedmin ukoll. Għatem wist użu ta' antibiotiċi fil- eh, saħħa ta' bnedmin ukoll, kol, medicina tal-bnedmin, anka fil starijiet għandna bżonn innovazzjoni però. L-antibiotiċi li għandna qed jiżviluppaw rezistenza għal daqsant għandna bżonn aktar antibiotiċi. Għanna bżonn innovazzjoni mhux biss fil-medicina veterinarja kif għandna fid-dossier, imma anka fil-qasam tal-medicina għal-bnedmin u nishtiq appunto li l-Komissjoni tiġi proposta dan ma l-kim jkun. Grazzi l-Onorevoli Borzan għal minuta u nofs. Grazzi. Eżis kollegi, dan ir-regolament jiddefinixxi rabtiet fid-distribuzzjoni u l-użu ta' prodotti eh, medicinali fil-qasam veterinarju Naxtaq nifoka fuq dawk il-partijiet illi jitrattaw rezistenza mm, għall antibiotiċi tajb li jkollna dispożizzjoni fuq il-proibizzjoni ta' ċertu antibiotiċi fis settur veterinarju sabiex ikun jistaw jintużaw għall-użu tal-bnedmin. Imma sabiex dan jagħmel sens irid ikun retroattiv u għandu jinkludi l-obbligu illi jiġi tirat mis-suq dawk l-antibiotiċi li diġà qed jinbijaw huwa kruċjali il norbtu distribuzzjoni tal-antibiotiċi ma' riċetti li joħorġu minn individu kompetenti sabiex nifdaw abbuż wa fl-interess tal-saħħa pubblika li projbixxu il-bejħ online tal-antibiotiċi il-saħħa tal bnedmim tal-annimali qed issiru marbutin flimkien minħabba dak li niklu minħabba il-bidja intensiva. Għal daqsant il-kwestjoni ta' antibiotiċi trid tiġi solvuta permezz ta' approċ eh, olistiku l-allarm inna nafuħ bih u ġenerazzjoni tal-qoddim forsi zejdu inna kif inna nirrovinaw waħda mill-kill akbar kisbiet minħabba l-profitt. Grazzi għal din leġiżlazzjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi sabiex nżommu effiċenza tal-antibiotiċi sabiex nagħlaq il proposta hija mfassla tajjeb u se tikkontribwixxi għal ħarsin aħjar ta' l-annimali kif ukoll il-bnedmin. Grazzi. L-Enervali Girling għal-minuta. Grazzi, Signora President. Ħafna mid-diskussjoni parlamentari u me mill pubbliku kien jitratta din il-rezistenza l-antibiotiċi il-kawżiet eh, nifimhom manka kif eh, tkellmet fuqhom il-rapporter anka fuq l-użu tal-elementi profilattiċi. Però hemm elementi oħrajn li xtaqt nsemmi, pero l-ewwel grazzi li rapporter u shadow rapporters għal fatt li semmaw sejħit mill-Unit fejn għadna li għandna nkomplu bil-prassi ta' użu ta' persuni kwalifikati, ħaġa li jina namlu għazmin twil, jina napoġġa di flessibilità u rikonoxximent illi ħaġa li tot l-istess għal kulħadd mhux dejjem taħdem, speċjalment fl-isfond ta' dibattitu dwar referendum fl-Renju Unit dan itini xaħġa pozittiva xinajt. Nalaq billi nħedġeċ il-kollegi sabiex ma jivvotaw għal GM kif imles għamil ġdijt u l proibizzjoni dan jineħħit satax il-prodott veterinarju mis-suq u president perikolos rindum distenzjoni bejn uġħraba GM u xienza GM. Grazzi. L-onorevoli ħajitima għal-minuta. Grazzi. Kommissarju, kollegi. Passir tal-OECD suġġerixxi li se jkollna 67% żieda f'ġenerazzjoni ta' antibiotiċi użu tagħhom kemm għal raġunijiet ta' reġuni veterinarju u għal-bnedmin. Ikun irresponsabli u dan ikun eh, ġestjoni ħażin li nużaw antibiotiċi profilattiċi eh, aktar mill qed nużaw palissa. Riċerka f'tilqim u mediċina huwa importanti il-modifikar ġenetiku tkun possibbli kif inhu possibbli anka għal bnedmin. Din it-teknoloġija, per eżempju, huwa dak li produċa l-insulina diabetiċi f'ċertu każijiet modifikat nitkamment u l-unika għazla. Prevenzjoni kontra dan la saħħa tal-bnedmin u l-annimali. U mem ġustifikazzjoni għal dan, grazzi. Grazzi li vjekas għal minuta Dan il-regolament fih elementi pozittivi Eh, fl-assigurazzjoni tal-forniment ta' medicina effettiva u sigura għal veterinari dan huwa punt pożittiv li nippruvaw niġġieldu kontra rezistenza antimikrobjali hija ħaġa pożittiva. Iżda edin immorru il-bot wis meta nippermettu l-korporazzjonijiet mm, kbar li jiksbu ċertu privileġġi f'dan is-suq stajna morna anka aktar li lin biex nifukaw fuq approċ ċentralizzat nevitaw situazzjoni fejn il-multinazzjonali fokaw biss fuq suq li ħaj jamlilhom profitt li nassiguraw ruħna li il mediċini ġu applikati b'mod responsabli huwa punt importanti iżda tridu taraw x'inhuma l-problemi li ġejjin mill-pak, ġifieri l-mudell ta' produzzjoni li qed ikisser l-tsitzet iż-żar fl-Ewropa. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Scott Cato għal-minuta. Grazzi, l-użu bejn l-użu eżaġerat tal-antibiotiċi fil-tsitzet u r-rezistenza eh, ġiet enfasizzata minn xaħat li qal li kull użu ta' antibiotiku qed jiffirma eh, pina ta' mewt għall utenti iżjed tard hemm bżonn li dawk li għamlu l-politika fl-Unjoni Ewropea ikollhom regolamentazzjoni stretta tal-użu tal-antibiotiċi kemm fin-nies u l-annimali bħalissa l-antibiotiċi jistgħu jiġu e, riċetta għal eh, l-annimali kollha fuq razzett jekk hemm marda f'annimal wieħed. Ġifieri mm, anke jekk l-annimali ma jurux mart jistgħu jużawhom. Aħna bħala parti ħodor determinati l-użu tal-antibiotiċi mandux ikun sostitut għal bdiwa tajba u trobbija tajba tal-annimali. Meta l-annimali jinnalqu fimħazen, kbar, kollha mafġin xurxin, ovvjament li s-saħħa tagħhom tbati, għalhekk irridu li e, ikunem hemm kundizzjonijiet aħjar sabiex intejbu s-saħħa tal-annimali u naqsu l-bżonn u t talba għall-antibiotiċi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Reid għal-minuta. Sinjura President, aħna fil-UKIP nemnu li l-użu responsabli tal-medicini veterinari fil-Renju Unit huwa importanti b'mod partikolari għal dawk il-drogi li ntużaw fil-annimali trabew biex jittiklu. U importanti biex inkunu nistaw nżommu eh, inżommu dawn l-standards għolja ta' sigurta u il-benessri tal-annimali aħna marufin għal dawn l-standards. Iżda jina ma nemminx li l-medicina veterinari għanda tittun tintuża biex ittejjeb il-prestazzjoni u inkella tikkumpensa għal ehm, proċeduri ta' trobija tal-annimali ħżiena u l-medicini kollha, speċjalment l-antibiotiċi, għandhom jintużaw mod responsabbli skont kura veterinarja u skont regolamenti. Iżda leġislazzjoni li daħlet fl-2001 sal-2004 eh, kawzat numru ta' problemi l renju Unit, partikolarment il-prezzijiet olja l-ispejjeż u l-jien minħabba la pis amministrattiv li ġej minn Brussell. Għalhekk aħna fil-UKIP kontra l-ħolqien ta' qafas regolatorju ġdid li aħna nemnu li ħajam ħsara daqs ta' qablu. Il-UKIP jemnu li il-gvern ta' Renju Unit biss għandu jkun jista' jilleġisla f'dan il-qasam u wara li il-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea hekk ħajamlu. Grazzi. One minute and a half. Grazie ħafna, Signora Gardini, għal minuta u nofs. Grazie ħafna jien kol nishtiq nirringrazzja minn qalbi zewċ rapporters, Françoise Grostet, għamlet biċċa xol verament eċċezzjonali diġa smajna ħafna eh, fuq ir-rapport tiegħu għalhekk jiena xtaqt nenfasizza anka aspett ieħor għaliex aħna bil-vot ta' għada se nkunu qegħdin nieħdu pass il qudiem lejn l-emenda tal-proċess li permess tagħhom jiġu approvat il-mediċini fuq livell Ewropew. U jekk nivutaw fuq l-emendi tar-regolament ħankunu nistgħu nieħdu l-ewwel pass lejn it drastiku li tama' tal-ħinijiet li jaddu bejn l-autorizzazzjoni u l-kommerċalizzazzjoni ta' prodott u d-deċizjoni tal-pajzi fuq il-rikors. <coughs> Il-proċedura toħloq differenzi kbar fil-żminijiet fil tal-aċċess għal-medicina għaliex jiġi testja 28 darba wieħed għal kull pajjiż anke jekk jużaw l-istess data. Aħna nafu sew il-kas ta' transtuzumab li huwa effikaċi kontra tumur fis-sider, tantu effikaċi li sar l-standard għal kura ta' dan it-tip ta' tumur, tantu effikaċi li qed jiġi inkluż fil-lista tal-mediċini essenzjali mill-WHO, Jiġifieri l-lista tal-mediċini li għandhom ikunu aċċessibbli fil-pajjiżi kollha ta' madwar id-dinja, imma biex dan il-prodott jasal f'ċertu pajjiżi anka li eh, jinata u li jkun hemm ir-rimbors, eh, ċertu pajjiżi damu anka 10 jew aktar snin. Ġifieri għanna bżonn neħdu pass il biex nelbu dawn id-diffikultajiet. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Melior għal-minuta. Grazie ħafna, Signora President, Komissarju, Signori. Illum għanna regolament importanti ħafna qoddimna. Diġa għal ħafna li jena naħseb li huwa importanti fuq dan id-din kwestjoni tant importanti tal-antibiotiċi li xejn nirrepeti u ngħid mod ċar li l-antibiotiċi ma jistawx jintużaw bħala sostituzzjoni għal metodi ta' trobija tal-annimali ħżiena, importanti ħafna l-namluwa fil-regolamentazzjoni di, il- l-antibiotiċi għandhom jinżammu biex jintużaw fil-medicina tal-nedmin. Issa, fil-regolament u ħaġa tajba li aħna għanna e, sistemi ta' monitoraċ komprensiv fil-post u l-fat li l-istati membri kollha edin jiffirmaw e, jaċċettaw il-lista tal-antibiotiċi li jintużaw jaħġa ħaġa tajba ħafna. Nixtieq nirringrazzja rapporters għal-ħidma eċċellenti li għamlu. Il-fatt li għanna traċċabilità mill-manifattura sa, sa meta jintużaw il-medicini għax ħaġa pozittiva ħafna u nistaw nindirizzaw l-effetti ta' dawn il-medicini u namlu monitoraċ kif suppost. Għalek jina nemmen li għamilna progress kbir ta' kif eh, nindirizzaw il-kwistjoni ta' dawn il-medicini għall-annimali. Grazzi. L-Onorevoli Belder, grazzi ħafna, Signora President.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 fil-Kumitat tal-Agrikoltura li sijar, jena inħoss li dan il-rapport huwa importanti mod partikolari fuq din it-tip tal-medicina u importanti li konna għafas leġislattiv tajjeb sabiex nkunu nistgħu niżviluppaw mediċini ġodda biex nittrattaw l-annimali. Għandna bżonn perjodu ta' ħarsin ta' dejta li huwa xira kif qal ir-rapporter, kif qalet ir-rapporter, u rridu ntaffu wkoll il-pis amministrattiv mod effiċenti sabiex ikun possibbli li l-kumpanniji ikollhom autorizzazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni deċentralizzati biex ikun jistaw joperaw mod effettiv. L-użu ta' prevenzjoni tal-antibiotiċi hija problema kbira u hija xi ħaġa rridu nindirizzawha flimkien jiena naħseb li approċċ komuni ġi enfasizzat f'dan it-tekst u jiena nilqa dan il-punt. Jiena naf li tnaqqas l-użu tal-antibiotiċi f'ċertu stati membri u anke dan il-fatt jiena nilqaw. Iżda dan irid ikun mira Assolutament. Irridu innaqsu dan kemm jista' jkun sabiex ikollna politika effettiva li twassal għal ċertu riżultati. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Federley għal minuta. Grazzi ħafna President. Issa dan il-pass li qed nieħdu llum huwa pass il-kbir E, fiġli dalila għaddeja, f'tilmima li għaddeja, nishtiq nir-ingrazzja il-kollega e, e, mill-liberari u l-kollegi fl-Rolson li anka fid disajnijiet kien diġa beda din il-ġlida. Meta nitkellmu dwar il-valur mizjut Ewropew, jiena naħseb li nistaw naraw li kważi kull partit hawnhekk qed jilqa din il-proposta dan ifisser li l-proposta fija valur mizjut u li xaktarx Eh, naraw l-istess ħaġa anka fid-diskussjoni fuq l-alfen medikat li ħan konna l illum. Din hija kwistjoni tas-saħħa tagħna u l-antibiotiċi li għamluha possibbli aħna n-operaw fuq il-persuni dan ifisser li, per l pneumonia, madix eh, marda li tista toqtol lum il-ġurnata u importanti u koll li nevitaw il-binni ta' rezistenza, nevitaw il-riskju li animali u anka nedmin imutu minħabba din rezistenza u għawek inżidu il-valur Ewropew. Grazzi ħafna, issa surlins għal minuta u nofs. Grazzi, Sur Signor President, Komissarju, kollegi, l-ewel net jena nishtiq Nirringrazzja minn qalbi l-rapporter, Signora Grostet. Jina naħseb li dan li għanna u dimna huwa rapport verament tajjeb. Kollegi, medicini effettivi għall-annimali irridu jkunu disponibli u l-antibiotiċi u koll irridu jkunu disponibli. U dan huwa wieħed mill lanijiet ewlenin ta' dan il-pakket leġislattiv qed gost li dawn iż-żewġ aspetti intlaħqu Il-kumpanija ħaj inkoraġiti biex jinnovaw, biex jagħmlu riċerka. U l-użu ta' antibiotiċi ħajġu kontrollat mod stret, l-użu ta' antibiotiċi bħala profilassi ħajġi limitat. U użu għal xejn ta' antibiotiċi mhux ħajġi permess ħajkonna lista wkoll ta' dawn l-antibiotiċi disponibbli. Sabiex l-antibiotiċi jkunu limitati fl-użu, mediċini komplementari jistgħu jintużaw, pereżempju mediċina omeopatika li jista' jkollha rwol importanti ma mhux biss anka mm, forom oħra u kien hemm kollega li diġa' semma dan il-punt. Fl-ħarnet il-ġlieda kontra il reżistenza antimikrobjali hija xi ħaġa fejn jistgħu jintużaw jkun hemm kontribuzzjonijiet minn mediċina omeopatika. Irridu noqogħdu attenti dwar dan. Irridu naraw il-pakket tal-mediċina veterinarja id-fit mal-pakket fuq il-mediċina għal bniedem u naħseb li nexxinna nsibu bilanċ f'dan ir-rapport. Għalhekk jiena naħseb li dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa li qed insaħħu eh, seta tal-veterinarju lejnuhom. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Gutteland. Grazzi ħafna, Signor President. ir rezistenza miżjuda tal-antibiotiċi hija problema kbira li ma diskutejniex biżejjed sal-lum Għalek dan il-rapport huwa pass fi direzzjoni it-tajba l-infezzjonijiet li ġejjin minħabba batteri li huma rezistenti qed isiru dejjem aktar diffiċli biex jiġu trattati u qed naraw konsegwenzi fatali fost it-tfal, tfal prematuri, anzjani, li kultant ma nistawx nejnuhom. Għalhekk illum fuq livell Ewropew għandna bżonn ta' regolament b'saħħtu biex insaħħu il-ġlieda kontra AMR em, fost il-bnedmin u l-annimali. Uridu nkunu ċari dwar dan ma rridux l-użu ta' prevenzjoni għal xej minn tal-antibiotiċi u l-annimali biss li huma morda għandhom jirċivu l-mediċini u dan il-rapport l-ankru għedin votaw fuq għada u għapass fil-direzzjoni tajba ejja niprojbixxu l-użu tal-antibiotiċi bħala prevenzjoni. Grazie ħafna sta' senjura għajużu għal-milu ta' nofs. Grazie ħafna, Signora President, Sur Komissarju. Jienu kol nishtiq najt proset li l-kollega tijaj il-Signora Grostet ikella ammont inkredibbli ta' emendi ma l-ispirtu kbir taħħa ta' kunsens u il-mod kif ħadmet wasal biex ir rapport kien suċċess nixinna nsolvu il-bżon li kienem li f'dan il-regolament eh, nindirizzaw il-modi differenti ta' trattament, il-kontroll, il-prevenzjoni u il-trattament. Emżon li naqsu l-pis amministrativa li ġdan ma jgħinx l-amministrazzjonijiet, iżda emżon li konna u koll garanzija ta' kwalità, effikaċa u sigurtà u użu kif suppost tal-medicini veterinari. Issa dwar id-disponibilità tal-medicini veterinari dinja kwistjoni mhix asem importanti u hemm bżonn li insibu soluzzjonijiet għal ċertu speċi u patoloġiji dawk li nsejħu l-speċi minuri u użi minuri għal dawn l-speċi partikolari għal dawn il-każijiet partikolari hemm bżonn li nappoġġaw il-miżuri li għandhom iħsieb li eh, iwaslu għal aktar innovazzjoni. Aħna mendajna l-proposta biex ikun nistaw natu il-possibilità l veterinari li jużaw mediċini għal speċi u indikazzjoniet li mumiex inklużi fir-rakkomandazzjonijiet tal-fabrikant tal-manifattur. Jiena naħseb li hemm bżonn li nżommu sistema ta' riċetti kaskata u li tingħata l medicina biss bħala l-aħħar eh, rizors u meta ma jkunx hemm soluzzjoni oħra u d-deċiżjoni trid titieħed mill-espert veterinarju. Grazzi. Thank you. Madam. Eh, Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lill-Sinjura Mose għal-minuta. Grazzi. Jien ukoll xtaqt nirringrazzja l-rapporter għal ħidma eċċellenti tagħha jina nappoġġa dan it-tekst bisħiħ, dan it-tekst għan kullan fuq u għada fuq il-prodotti ta' medicina veterinarja u jina kontenta ħafna l-dinja l-ewel darba li qed nindirizzaw mod serju il-kwistjoni tal mamr fil-leġizlazzjoni. Bżon li namlu dan għaliex 25.000 persuna jmutu kull sena minħabba il-batteri resistenti u ma jistawx jiġu eh, trattati u din ir-reżistenza zdidet fost affarijiet oħra minħabba użu eċċessiv ta' antibiotiċi fl-agrikoltura. Għalhekk dan huwa pass fi direzzjoni tajba. Aħna qegħdin noqorbu eh, il-projbizzjoni ta' l-użu ta' antibiotiċi bħala prevenzjoni ma nix nagħtu riċetta għall-antibiotiċi għall annimali f'saħħithom biss l annimali li għandhom marda. Jiena nixtieq li jkun hemm proibizzjoni fuq il-veterinari li ibijaw il-mediċina li jagħtu riċetta għalija. Din mhix ħaġa ħniksbuha issa ma forsi darba li jmiss. U jiena nitama li b'dan ir-rapport issa nibdew nindirizzaw b'mod serju l-problema tal-AMR eh, fl-Ewropa. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Vandel Kendelar eh, għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, kollegi. Jina nishtiqni nirringrazzja l-rapporter għal ħidma eċċellenti li saret. Huwa importanti u għalija huwa ċar li dan itejjeb l-organizzazzjoni ta' suq jagħmlu aktar effettiv imma l-problema nsibuha fil-kuntest tal-ġlida kontra rezistenza antibiotika. Jekk il-antibiotiċi jintużaw bħala prevenzjoni meta l-annimali ma f'saħħithom, nispiċaw niżviluppaw rezistenza għall-antibiotiċi u din toħloq problema. Imbżon li ninvestu ninnovaw f'antibiotiċi ġodda għaliex is-sitwazzjoni tħassibna. Kulħadd jaqbel li l-antibiotiċi għandhom jintużaw inqas, iżda ovvjament ma nistgħux nipprojbixxu l-użu tagħhom, ankunu qegħdin neżaġeraw. Huwa importanti li ikonna użu attent u responsabli tal-antibiotiċi. Dan ir-rapport jappoġġa l-użu tajjeb tal-antibiotiċi huwa rapport eccellenti u din hija inizjattiva eccellenti għaliex dan ifisser li m'għandniex noħolqu sitwazzjonijiet li sempliciment jispiċaw waslu għal aktar rezistenza għall antibiotiċi hemm bżonn li naħsbu sew, rridu nkunu fukati u rridu nassiguraw li aħna nistgħu inkomplu nużaw l-antibiotiċi biss fejn huma assolutament meħtieġa. L-lista ta' eċċezzjonijiet tiġi eh, stabilita mill uffiċċju tal-medicini. U dan u importanti għalli xikun hemm politika bażi tal-provi u tal-evidenza. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Aguilar Garcia. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nishtiq ninaqet mal-proset eh, u mar ringrazzjamenti għal eh, rapporter u il-ko-rapporter u koll, ġifiri l-Signora Krostet u s-sur tana sesku jena naħseb li xol mod ġenerali sar verament tajjeb partikolarment fid dawta diffikultajiet għaliex dan huwa regolament tekniku ħafnu ħafna Il-kwistjoni tal-alf eh, li għandu il-medicini kienem ħafna diskussjoni għalek eh, bżon ta' trattament speċjali għalek nirxtiq nirringrazzja l-ħidma li saret għalix il-ħidma li saret fuq dan il-rapport ħajjajn eh, il-ħidma li ħassir ehm, fuq il alf li kollu l-medicini. Din xaġa ħat tiġi votata il-ġimgħa li ġejja fil-Kumitat tal-Agri. U għawek indirizzaw il-problema li teżisti biex insibu medicini veterinari għal eh, speċi u użi minuri. U jina kontent li il-proċediment kaskata ġi approvat eh, u anka ġi approvat fil-Komitat eh, MV. Għalek jina ngħid proset għal din dan il-rapport. Grazzi ħafna sanador proċedura kaċ li għaj. Issa naddi il-kelma l-Sinjura Kabezon Ruiz. Grazzi, Sinjora President ir resistenza kontra l-antimikrobjali hija importanti ħafna s-saħħa pubblika u l-Unjoni Ewropea trid tieħu l-opportunitajiet kollha biex tiġġilida. Hemm bżonn li l-miżuri kollha ikunu użati biex niġġilduha għalhekk nixtieq nifraħ lill rapporter talli E, u rew ambizjoni kbira għal dan ir-rapport u li għamlu sfarz, sforz f'dan ir-rapport u ħadu din l-opportunità. Fil-fatt tintejbu ħafna u hekk naħseb li mixin il-qudiem biex inkunu nistgħu nġildu din il-problema li semmejt li jemmar fl-Unjoni Ewropea. 25,000 persuna mejta kull sena aktar minn 1.5 biljun fi spejjes kull sena għalek eh, verament irrid nifraħ dan ir-rapport. Huwa ovvju li l-rapport ma jistax ikun sħiħ, iżda hemm inkomplu nimxu f'din id-direzzjoni inkomplu naħdmu u il-triq bdejnija. Issa bdejna mixin fi direzzjoni tajba għalek jiena nittama li dan ir-rapport huwa biss il-bidu biex nibdew niġġieldu l-sfida kbira li qegħdin niffaċċaw fis-saħħa pubblika fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Divazi. Grazie ħafna Sinjura President u proset lil eh, kollega Grostet li għamlet bieċa xol verament eccellenti. I u koll ehm, kienet moħa miftuħ u accettat il-suġġerimenti tal-kollegi u għarfet li jem rabta bejn l-użu tal-antibiotiċi u l-AMR. Għalek huwa essenzjali li aħna nipprojbixxu il-beħ tal-antibiotiċi fuq l-internet, li nirristrinġu l-użu tal-antibiotiċi b'mod ta' prevenzjoni eh, u li l-antibiotiċi ma jinatawx l-merħla kollha jekk hemm annimal wieħed marit, irridu koll inżommu l-antibiotiċi għal skopijiet tal-bniedem. Nixtieq nenfasizza tliet affarijiet l ewwel net irridu nifokaw fuq l-alternattivi. Iva nistgħu innaqsu l-użu tal-antibiotiċi imma fl-istess ħin irridu insegwu suġġeriment tas sur Hoistin li nespandu l-użu tal-omeopatija. Irridu naħsbu dwar kif nistaw nużaw eh, l-elementi batterjali biex nindirizzaw problemi bħas salmonella. Irridu kultivaw kol antibiotiċi fl-ilma. Għalix din, Din hija xi ħaġa li toħloq problemi fil tkabbir tas-salamun. Grazie Presidente. Il quadro giuridico. <coughs> Grazie Presidente. Il-qafas legali <coughs> f'dan is-settur e, għandu jikonċentra fuq il kommercializzazzjoni rezistenza tal-antibiotiċi l innu għastam inċentivi u l pisa amministrativ fil-farmako bil-vigilanza. F'dan il-regolament Eh, et jimla daw ħafna vojt. <clears throat> U importanti li l-Istati membri jużaw il-guidelines tal-Kommissjoni fuq l-użu tal-antibiotiċi. Embżon eh, li konna eh, regolamenti iktar konkreti u għanna dizinċentijaw l-użu <clears throat> tal- tal-antibiotiċi għal użu profilattiku u għandu jiġi projbit assolutament il-bejħ u xiri tal-antibiotiċi fuq internet. Is-soluzzjoni <clears throat> e għal daqstant hija eh, għandha tinstaff fil-konċett ta' One Health. Grazie. Grazie, Sur Marias. Grazie, President. għawnek il-kwestjoni għalli li nautorizzaw il medicini għal użu veterinarja u l-konsekwenzi fil-saħħa umana. Dawn huma eh, permessi li għandhom ikunu differenti minn dawk għal medicina umana għax il-bżonniet huma differenti. <clears throat> Hemm bżonn eh, isiru investimenti biex inkunu nistaw nestendu l-autorizzazzjonijiet minn speċi animali għal oħra. <clears throat> L-animali għandhom bżon jużawhom l-antibiotiċi biex biex nevitaw li il-marda ta' għaddi għal bledmin, għal dastant l-industrija farmaceutika għandha tigarantixxi illi dawn il-medicini eh, għall-animali ma jkunux taħsara għal bledmin. Għal dastant irridu nevitaw antibiotiċi għal animali eh, li huma destinati għall-ikel. Grazzi. Fl-aħħar għandna regolament illi qed jagħmel xi ħaġa kontra r-reżistenza tal-antibiotiċi. Naħna nixtiequ ngħidu li fil-Ġermanja il-perċentwali kbira tal-laħam tal laħam tal dundjan għandhom batteri resistenti għall-antibiotiċi. Ma kif nistaw aħna nimponu proibizjoni? Meta jkollok eh, possibilitajiet meta jkollok irzizet eh, 200.000 eh, animal hawnhekk ridu iridu nużaw ċerti eh, ċerti medicini. Għada dan il regolament huwa favorevoli u jekk aħna nivutaw ħada ma rridux mbagħad eh, nieqfu irridu nkomplu naħdmu nid-defendu mm, mill-attakki minn barra. Grazzi, issa nalqu l-proċedura kaċ DI u natu l-mikrofonu l komissarju Andru Kjajtis. Grazzi, President, membri onorevoli. l intenzjoniet tal-Komissjoni kifat qabel huma daw u jena smajt b'attenzjoni kbira u b'sodisfazzjon għad-diskussjoni. U importanti li nilħu ftejim fuq dawn ir-regoli ġodda biex inkunu nistaw nżidu l-affidabilità ta' dawn il-medicini u biex innaqsu ir-riskju għal saħħa pubbliku pubblika għal antimikrobiċi fil-medicina veterinarja. Il-medicina, il-Komissjoni spiss ħarret medicini uh, għall-użu uh, uman Nilqa anki l-emenda li tintroduċi kondizjoni speċjali għal profilassi, għall-użu profilattiku tal-antimikrobiċi. Dan għandu jkun limitat għal animali singoli u ġustifikati mill-veterinarju. U biss għal dawk l-animali li huma morda u jew dawk anki li huma identifikati li huma għal riskju ta' kontaminazzjoni. Kenna diskussjoni interessanti ħafna fuq din il-kwistjoni waqt it-trialogu u kienem għawnek minn tkellem fuq eh, dettalji importanti anki fl-innovazzjoni. L-użu għal trattamenti ġodda innovativi u importanti ħafna għalina l-koll l-innovazzjoni, l-aċċess għal medicina veterinarja, il-ġlida kontra AMR u l-protezzjoni tal-saħħa tal pubblika mhumiex f'kontradizzjoni, anzi il dan huwa strument biex jgarantixxi il-saħħa pubblika tal-bnedmin. <clears throat> U rridu anki niddebattu fid-dettall anki kwestjonijiet oħrajn il-proposta li nġbru d-dejta fuq livell tal-irsiset. tal għanna nevelwawa dina tista tkun ta' pis u tista toħro uh, amministrativi ulterjuri. Jena nemmen fermament illi għabbażi tal-ħidma eccellenti li għamel il-Parlament inkunu nistaw naprovaw din il-leġislazzjoni fil-futur rib. Nishtiq nerġa' nirringrazzja l signora Grosset Sur Tomasescu għal-ħidma tagħhom eccellenti u issa Issa, imis li l-Kunsil isegwi l-eżempju tajjeb tal-Parlament Ewropew u jaġel il-ħidma tiegħu fuq il-proposti biex inkunu nistaw nilħu ftejn fl-ewwel qari. Nista' nizgurakom li jiena senati l-ikbar appoċ min naħa tal kummissjoni biex nilħu ftejn mal-Kunsil mill-aktar kmini possibbli. Grazzi ħafna. Grazzi Kommissarju, naddu s-rapporters nibdew bis-Sinjura Grostet. Grazzi ħafna, President. L-ewenet, grazzi lill kollegi kolla li tkellmu l-lejla f'da dibattitu, grazzi għall appoġġ tagħhom u xtaqt ngħid illi kollox ma kollox kulħadd jidher sodisfatt bil-kontenut ta' dar rapport u dan għaliex dimna flimkien bħala tim. Mish rapporti għaj biss huwa rapport għall-Parlament U għal daqstant nishtiq nir-ingrazzja li shadow rapporters kolla li parteċipaw f'numru ta' diskussjonijiet kena nidun konsiderazzjoni situazzjoni speċifiċi ta' ċertu stati membri fil-waqt illi fl-istess ħin noħorġu blini gwida illi jgħinuna nidġildu rezistenza tal-dawn il-microbials b'mod effiċenti. Għal daqsan grazzi l-kollegi kollha Din hija xi ħaġa li tappoġġa l-innovazzjoni għaliex hemm nuqqas ta' medikazzjoni. Għal daqstant, dejjem ipprovajna nsibu bilanċ bejn ġlieda kontra r-reżistenza u ħtieġa li nappoġġaw innovazzjoni u li noħorġu bħarsin għal dejta kummerċali kif ukoll namlu differenzjar bejn speċijiet sekondarji u oħrajn u l-impatt li dan issa jkollu fuq eh, speċi bħal naħal per eżempju. Għaliex rridu niżguraw illi kulħadd ikun imħares suppost. Issa qed naraw illi antibiotiċi, psikotropiċi u prodotti oħrajn ma jintużaw għal eh, medicina la tal l-qas veterinarja u importanti ħafna illi f'dal qafas fuq bandiġina veterinarja ninkludu il-kwistjoniet importanti kollha u n konsiderazzjoni l-impatt ambjentali li għajjem waħed mill-kollegi jekk hemm messaġġ li nista' ngħaddi issa u għan sejjaħ il-kull wieħed u waħda minnkom għaliex għandna bżonn maġġoranza wiesa fuq dar rapport dan ser jgħinna il noħol oppressjoni pressjoni fuq il-Kunsill sabiex niżguraw li dan jgħaddi mala kemm jista' jkun. U nikkonkludu negozjati mal-Kunsill fuq dan. Uħut qalu ma rridix nkunu traskurati jekk naġlu nkunet nizbaljaw din kwistjoni ta' saħħa tal-annimali tagħna l-bnedmin grazzi għall appoġġ Hemm bżonn appoġġ wiesa sabiex noħolqu pressjoni fuq il-Kunsill. Grazzi. Speaker. U l-aħħar kelliem is-sur Tanasescu. Fuq da' suġġett l-aħħar kelliem. Grazzi tal-kelma, Sinjora President. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja is-Sinjura Crostet kif ukoll ix-shadow rapporters kollha u l-kollegi tiegħi għax-xogħol u l-ħidma u l-kollaborazzjoni tagħhom fuq iż-żewġ files li għan huma permezz taż-żewġ rapporti aħna għandna leġizlazzjoni iktar ċara li hija dedikata s-settur veterinarju fost affarijiet oħra aħna ċerajna ir-rwol tal-Aġenzija li li tawtorizza ċerti affarijiet u anka ħloqna qafas għal mediċini ġodda. Il-votazzjoni ta' għada huwa pass ġgantesk il qoddim biex nipproteġu s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u lejn il-ġilieda kontra rezistenza mikrobjali. Nittema li kolli l-appoċ ta'kom, grazzi ħafna, grazzi ħafna l-parteċipanti kollha tajt il-President il-diskussjoni konġunta maluqa u nivvutaw fuq dan il-punt għada.